għandna wkoll nieħdu azzjoni sabiex niġġieldu l-Federazzjoni Russa. Għandna din l-informazzjoni kollha li hija ħażina ġi provat li hija ħażina u l parlament Ewropew għandu joħroġ bir-riżoluzzjoni tiegħu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kaljurand. Grazzi nixtieq nirringrazzja l-Kunsill u l-Kummissjoni għal l-istqarrijiet tagħhom il-mizinformazzjoni mhux xi fenomenu ġdid, però kull darba nibqgħu nisorprendi ruħna bil-mod ta' kif din l-informazzjoni ta' salanna jekk għandix taqsam ma' taxxa jew mal elezzjonijiet. Ikolli nammetti li din l-informazzjoni ħażina waslet għal livell ġdid waqt il-imxija eh, dwar li huma raġunijiet ta' dil-imxija, xi trattamenti follot. irridu nibdew naġixxu jekk ma nkunux deċiżi, jekk ma naġixxux malajr biżżejjed, anke llum dawn l-istqarrijiet nibqgħu naraw informazzjoni mhux abbażi tal-fatt irridu nikoperaw ma' xandir jiena nilqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni illi tindirizza l-informazzjoni ħażina dwar il-coronavirus. Jiena kuntenta illi qed nieħdu dilazzjoni m'għandniex l-esperjenza u l-arfin sabiex niġġieldu l-mizinformazzjoni, però rridu naġixxu malajr għandna bżonn in-nies u l-flus meħtieġa sabiex niġġieldu l miżinformazzjoni f'kull lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u mhux biss f'xi lingwi tal-Unjoni. Grazzi. Jekk joġobkom żommu mal-ħin li jingħatalkom. Tajt is-Sinjor President, l-Onorevoli Gruthus għal-minuta. Jiena nilqa il-passi illi il kummissjoni qed tieħu, però qed nara illi qed ikunu wisq kawti. Hemm ħafna iktar xisir. Qed naraw però proposti ġodda u forsi ħerġin proposti ġodda fix-xhur li ġejjin. Din il-ġimgħa NGO Ewropea uriet illi hemm kumpanija iffinanzjata mir-Russja sabiex tferreġ din il-diżinformazzjoni u qiegħda fl-Ewropa. u li kieku jitpoġġew fuq il-lista Sawda Ewropea ma jkunux jistgħu jiftħu sit pereżempju, ma jkunux jistgħu joperaw jew jivvjaġġaw. Jekk inħares lejn il-futur tal-ġlieda ta' din miżorformazzjoni naħseb li għandha tkun hekk. Ma rridux iħarsu biss lejn is-sintomi, però lejn il-kawżi wkoll. Grazzi ħafna. L-Onorevoli La Cappell. l-Unjoni Ewropea vera bla mistħija meta titkellem dwar il-miżinformazzjoni meta tiġi għall interessi pubbliċi u privati waqt l-imxija. Is-sur Macron m'għandux rispett għal dak li eh, għaddej minnu il-passaport eh, il-passaport ma jafx imxijiet il-passi li ttieħdu kontra l-imxija saru biss fil-5 ta' Marzu mhux f'Jannar ma sarux il-testijiet meħtieġa. Żgur li li trid intrafa responsabilità għal dak li sar. Nispera li il kummissjoni ma toqgħodx tagħtina eżempju morali meta huma stess eh, taw eżempju ħażin. Grazzi ħafna l-Onorevoli Vinjaska. Sinjuri, il-mizinformazzjoni mhi xi ħaġa ġdida. Ila teżisti. Però bħalissa issa minħabba metodi ġodda u t-teknoloġija saret iktar perikoluża qed niddiskutu dan is-suġġett illum u iva il-bieraħ il-Parlament irrifjuta mozzjoni il-kellima tajt li hija eh, irrabjata ma' Sur Verhofstadt. Mill-istqarrija tal-bieraħ ħareġ illi tista' tikdeb fil-Parlament u tferrex il-mibeda. Din il-persuna gideb dwar ħafna nies kien hemm protesta ta' 300 km fil-Polonja. Għal min-naħa tal-antifaxxisti u dan ifisser li l parlament eh, sar sors ta' informazzjoni ħażina. Il-Sinjor President il tajt li il-żmien il-ħin għall kelliema għadda l-Onorevoli Adinolfi għal minuta. Grazzi ħafna, il-maskri qegħdin hemmhekk biex wieħed jgħin biex jipproteġi lilu nnifsu anka lil ħaddieħor. Mhux qed jingħata parir anke biex wieħed jiċċaqlaq Eh, minn pajjiż għal ieħor, iżda xorta waħda m'hemmx provi eh, ta' trasmissjoni pereżempju minn nies li m'għandhomx sintomi kolli ngħid li ma nafx esattament x'inhu informazzjoni tajba u x'inhi informazzjoni eh, falsa, jiena naħseb li llum il-ġurnata nisimgħu u naqraw ħafna informazzjoni online iżda rridu nirriflettu anke fuq l-informazzjoni uffiċjali kolli ngħid illi ma kienx hemm komunikazzjoni uffiċjali komuni u l-Italja kien vittimizzat u ntuża ħafna biex jidher ikraħ minkejja li aħna ħadna deċiżjonijiet qalbina ħafna jiena naħseb illi l proġetti Media Literacy for All pereżempju huwa proġett importanti ħafna ħalli naraw illi dejjem nippromovu l-litterizmu tal-Mezzi tax-Xandej. Grazzi. Issa jmiss L-Onorevoli Bonifej. Grazzi ħafna, Signora President, aħna rajna illi ittieħdet azzjoni ta' kampanja ta' informazzjoni żbaljata. Rajna illi ċirkolat ukoll ħafna informazzjoni żbaljata u qisna ridna nġeltu pajjiż ma ieħor u nirradikalizzaw l-Ewropa. Jiena naħseb li issa fl-aħħar ħadna l-impenn biex noħorġu bil-kampanja kontra l-informazzjoni żbaljata ħalli bekk nkunu nistgħu noqogħdu attenti għal dawk il-forzi li jixtiequ jifirdu lill pajjiżi Ewropej. Jiena naf li kien hemm ħafna inkjesti ġudizzjarji wkoll u anke tal-pulizija li kienu qegħdin isostnu id-dritt fatt li wieħed ikun jista' jibqa' jitħallas minkejja li jagħmel il-propaganda. Jiena naħseb li rridu niddefendu il-possibilità li wieħed jiddefendi d demokrazija dan huwa verament xi ħaġa importanti u fraġli ħafna li għandha tkun difiża dejjem mill-istituzzjonijiet kollha. Grazzi ħajkolli nitlobkom skuża minħabba li biss il-kollega l-Onorevoli Adamovic, naturalment għandek id-dritt li titkellem, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi, nirgrazzja wkoll Signora Jurova tal-informazzjoni kollha li tatna u tal-aġġornament ta' dak li qed tagħmel il-Kummissjoni f'dan il-perjodu. Jiena naħseb li l-pandemija u ta' riskju wkoll u l-pandemija tal-coronavirus eh, qiegħda turina illi fil-fatt nistgħu nsalvaw ħajja tan-nies iżda nafu wkoll li wieħed jista' jibqa' eh, fil-poter minkejja kollox bosta bnadi madwar id-dinja is-seta tal-internet qiegħda turi wkoll u tamplifika is-seta tal-tifriġ tal-informazzjoni żbaljata. Għandna bżonn illi niddefendu il- libertà tal-espressjoni, iżda jekk il-libertà tal-espressjoni qed tintuża biex ikun hemm propaganda jew informazzjoni falsa din tmur kontra lan ewlieni. Jiena naħseb li aħna ma nistgħux ma nippruvawx inkunu reżiljenti rridu nagħmlu lil kulħadd kif jagħmlu distinzjoni bejn informazzjoni żbaljata u informazzjoni ġenwina. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Duro. Grazie ħafna, Signor President. Aħna nasbu li aħjar ikollok gidba sempliċi milli verita li hija komplikata e, in-netwerk soċjali fuq hekk et e, jaħdmu ħafna ġifieri jiena naħseb hekk kif qalet is-Sinjura Jurova inti ġejja minn passat fejn hemm ukoll fejn kien hemm passat ta' dittatorjat. Jiena naħseb illi rridu noqogħdu attenti u ma nkunux inġenwi. u laqqas ma nkunu estremisti ġifiri ejja ma noqogħdux laqqas nirriskjaw li nerġgħu mmorru lura fi żmien u li konna dittatorjati minn ġdid iżda fl-istess ħin rridu noqogħdu attenti x'qed jiġri bħalissa minħabba li Twitter u Google u Facebook qed isiru verament b'saħħithom jien ma naħsibx li jista' jkollna regoli sempliċi jridu nirregolaw appoġġ ġdid f'dan kollu. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Maru. Grazzi ħafna Sinjura President. Isu xej mu verament korrett u xejn mu verament żbaljat kollox fin-nofs jina naħseb illi kien hemm verament każ ta' informazzjoni żbaljata u naħseb illi aħna u hekk qegħdin nindunaw illi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq eh, il-Ġermanja wkoll meta l-kanċellira fil-bidu ta' din il-kriżi kienet qalet illi dalwaqt ħankunu f'sitwazzjoni fejn kulħadd ħajkun jaf li xi ħadd li miet minħabba l-virus tal-korona naħseb li din kienet verament xi ħaġa li ma kellix tingħad u l ministru Harn Schuber ukoll kien għallim li suppost kien ukoll imħarreġ biex jikkalma lill-istudenti. Iżda xorta waħda ta' parir żbaljat fuq eh, dak li nies kellhom xi jagħmlu matul vakanzi tal lej Ġifieri naħseb li rridu nieħdu azzjoni fuq dan it-tip ta' informazzjonijiet żbaljat li kienu mxerda. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kempa. Grazzi ħafna Iva l-informazzjoni żbaljata u l-informazzjoni fija nifissa hija waħda minn naħseb l-iktar arma armi b'saħħithom minħabba li qiegħda tferrex iktar konfużjoni jiena naħseb illi l-informazzjoni żbaljata hija imserħa fuq tisserħa ħafna fuq nuqqas ta' trasparenza. Is-saħħa tal-medja soċjali hija verament importanti naħseb illi għandna nivverifikaw dan kollu niskuraw li jkun hemm kooperazzjoni tajba. Hemm ħafna ehm, gideb ħafna fatti illi mhumiex minnhom li qed ikunu mferxanka dwar l-Ungerija u l-Polonja, jkolli ngħid illi minn kellet ikunu repetuti dan ma jsirux verità u Iżda xorta waħda hekk qed isir ġifirina naħseb li importanti li nivverifikaw il-fatti minħabba li din hija xi ħaġa importanti biex aħna nerbu informazzjoni li mhijiex ġenwina. U din m'għandix twassal biex ikollna regoli laqqas li aħna nillimitaw l-espressjoni ħielsa eh, fuq l-internet. Grazzi ħafna. Iva, grazzi Signor President, jiena naħseb li l-mezzi diġitali ta' komunikazzjoni għandhom filtri indipendenti tal-kwalità tal-informazzjoni u l-standards naqsu ħafna l-informazzjoni żbaljata edha e, tinħass ħafna u naħseb li hemm bżonn li aħna nirkonċenjaw mal-bżonnijiet illi il-pjattaformi jassumu responsabilta ħalli bekk ikunu nistgħu aħna nkomplu l-siltu ma' din l-informazzjoni Eh, zbaljata jkollna fact-checking, jkollna aktar trasparenza u naħseb illi ir-rwol ta' dawn l-utenti wkoll għandu jkun imsemmi jiena naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm informazzjoni kredibbli u trasparenti ir-rappreżentanta eh, u l-rappreżentanta li semmit eh, ukoll fuq il- dawn iċ-ċifri illi qegħdin jissemmew ukoll iċ-ċifri ta' nies li mietu pereżempju, naħseb li jekk nużawha favorina kif dwar il-messaġġ li nixtiequ ngħaddu dan ukoll jista' jkun informazzjoni żbaljata tinferex. Grazzi qed ngħidu li aħna ma nixtiequx nimporu restrizzjoni fuq il-ħelsin tal-espressjoni, iżda fl-istess ħin aħna rridu nibblukkaw il-konti ta' dawk li qegħdin iferxu l-fake news. Jiena naħseb illi ħafna drabi dan ikun sforz ta' propaganda. Jiena nixtieq infakkar ukoll illi il-pożizzjoni tal-gvern ta' dak illi xtaq illi xtaqu li jelbu il- il-virus tal-korona fil fatt kienu qed tintuża din il-kriżi biex wieħed jatti jalaq dawk li qegħdin jgħidu affarijiet li mhumi ma jridux jisimgħu l-awtoritajiet. Jiena naħseb li aħna biex nerbu din il-kriżi u kriżijiet oħrajn aħna rridu nerbuha bil-verità u mhux bil-gideb. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Sofko. Grazzi ħafna, Sinjor President, għal-iktar minn erba' xhur aħna konna qegħdin nisiltu kontra din il-pandemija li qatt ma esperjenzajna qabel u li sfurzatna biex aħna nadattaw din is-sitwazzjoni ġdida. Il-virus verament ħalla impatt qawwi ħafna iżda aħna xorta waħda bqajna imsebbin faqda flimkien b'solidarjetà jiena naħseb illi qegħdin naraw ħafna informazzjoni żbaljata li tinfirex fuq il-virus tal-korona minħabba li għandha lan illi turin nuru li l-Unjoni Ewropea mhijiex eh, attiva biżejjed u hija bla m'għandha effett ta' xejn fil-politika tagħha. Jiena naħseb li dan verament iwassal għal inqas stabilizzazzjoni tar-reġun u l-Unjoni tal-pubbliku qed titbiet ukoll minn dak li qed jingħad. Jiena naħseb li appoġġ ta' 3.3 biljun euro li ngħata lill balkani tal-Punent matul din il-kriżi sta' xorta waħda qegħdin naraw il-maġġoranza ta' ċittadini qegħdin jħossu eh, li l-settat reġjonali jixtiequ illi kienu tana ingħataw iktar. Għandin raġuni jiena verament nilqa l-isforzi tat task force u tal-Rapid eh, Alert System ħallibek bekk aħna nippruvaw nidentifikaw informazzjoni żbaljata mill-bidu. Jista' aħna bħala rappreżentanti naħseb li rridu nieħdu l-pass li jmiss. Jekk jogħġbok, nitolbok biex tikkonkludi. Tajjeb mela biex nikkonkludu id-diskussjoni se nerġgħu nisimgħu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill u issa għandna lill-Kummissarju Jurova illi ħad ikkonkludi darba Grazzi ħafna membri onorevoli, Signor President, Sezis kollegi, grazzi tal-kontribuzzjonijiet li tajtu għal dan id-dibattitu tant interessanti naħseb li mhux l-aħħar darba li ħanitkellmu fuq dan is-suġġett minħabba li eh, qegħdin naraw li l-internet verament iservina tajjeb anke biex norganizzaw l-għajnuna umanitarja iżda jista' jkun lok ukoll fejn jista' jkun hemm lokal Disastru umanitarju fl-istessin ġifiri dan huwa suġġett verament serju li għandna niddiskutu jiena naħseb illi aħna għadna nibdew. Għadna nibdew minħabba illi għadin nitkellmu wkoll fuq il-pjantazzjoni tad demokrazija Ewropea fejn aħna qegħdin nitkellmu fuq il-mod ta' kif nistgħu nipproteġu l-elezzjonijiet ukoll minn din il-kampanja ta' formazzjoni żbaljata il-mod ta' kif nistgħu waqfu l-privatizzazzjoni tad-dibattitu wkoll minħabba li qegħdin naraw x'tip ta' algoritm se din jintużaw biex wieħed jinsultanka dawn il- lill-politiċi, jiena naħseb iżda rridu noqogħdu attenti minħabba illi il-gideb jista' jkollu s-seta wkoll jrebbaħ elezzjonijiet, ġifieri rridu noqogħdu attenti u sensittivi. Ġifieri qed nistenna bil-ħerqa li nħares ukoll nitkellmu iktar fuq dan is-suġġett u ninsab ċerta illi sa tmiem din is-sena mhux biss aħna ħanaraw il-mod ta' kif aħna qegħdin naħdmu fil-kuntest tal-komunikazzjoni illi qegħdin insemmu llum, iżda rridu naraw ukoll jekk nistgħux insibu soluzzjoni tajba fuq il-kwistjonijiet kollha li semmejt. Grazzi. Grazzi ħafna lis-Sinjura Jurava issa jmiss lis-Sur Borrell. Grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu li żgur illi ma koprix il-suġġetti kollha li eh, għandhom xjasmu ma dan is-suġġett. Kien hemm xi ftit eh, kontribuzzjonijiet li kienu anka oriġinali. Ir-referenza pereżempju għal Adam u Eva, ma nafx kieku qatt ma' konsenat it-tort l ladam għall-informazzjoni żbaljata li tagħtu Eva. Forsi Eva kienet vittma ta' informazzjoni żbaljata Iva, iżda naħseb illi l-lum fil- dinja tagħna rridu narfu xi ħaġa li hija importanti ġifieri d-demokrazija hija sistema li taħdem abbażi tal-informazzjoni li jkollhom f'idejhom iċ-ċittadini. Iċ-ċittadini jażlu u biex jażlu b'mod ħieles hemm bżonn li jkunu infurmati fuq l-alternattivi li għandhom qudiemhom ħalli bekk ikunu jistgħu jevalwaw l-azzjonijiet tal-gvern u dan ħajkollu bżonn li jkun hemm pluraliżmu fl-informazzjoni li hija disponibbli u l-informazzjoni tkun ġenwina. Jekk il-ċittadini ħajċivu informazzjoni zbaljat ma jistawx jaslu kif suppost minħabba illi eh, ekk jġilu wkoll ajruplani li jkollu sistema ta' navigazzjoni li ma taħdimx tajjeb u għal din raġuni għalhekk huwa importanti illi l-informazzjoni hemm bżonn li tkun ikkontrollat, għandna bżonn li jkollna sistemi li jiċċekkjaw din eh, informazzjoni ġenwina jew le. Poeta Awstrijaku jgħid illi iva fuq kull ħaġa parti li hija gidba u parti li hija verità. Jien ma naħsib minħabba li jew informazzjoni żbaljata jew nkella informazzjoni ġenwina. Jiena naħseb li nistgħu nkunu f'pożizzjoni fejn jkollna ċertezzi aħna mija fil-mija jiena naħseb illi l-elementi ta' opinjonijiet differenti fejn wieħed seta' jkun favur jew kontra Iva, din ħaġa importanti, inkella ma stajniex ikonna dibattitu politiku, iżda jew ikonna valwazzjoni tal-fatti. U hekk kif qalet il-kollega aħna ma nixtiequx noħorqu l ministeru tal-Verità u anke eh, minħabba li hi esperjenzatu f'pajjiża u anke eh, f'pajjiżi kien hemm ministeru bħal dan aħna nixtiequ li ngħinu liċ ċittadini ħalli jippruvaw jagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa verità u dak li mhuwiex. Jekk aħna maħniex kapaċi li nagħmlu hekk id-demokrazija tagħna mhix se tkun perfetta u mhix ħadd tkun b'saħħitha. U allura din dan ix-xogħol naħseb illi ħajkun għandu jkun appoġġat mill-Parlament Ewropew ħalli niżguraw illi d-demokrazija tibqa' tirrenja u tibqa' b'saħħitha. Grazzi ħafna. Issa għanna l-Ministru Brinjaċ sam il-Kunsi biex tikkonkludi kieġbu. Grazzi ħafna jiva dan il-sujġett huwa verament ta' priorità l-Presidenza tagħna u l-obbligu tagħna li nipproteġu l-ċittadini għal dritt li jesprimu ruhom b'mod ħieles anke fuq il-mezzi tax-xandir li rridu naraw illi inkomplu naħdmu fuq eh, il-livell eh, settorjali anke biex nittalmu minn xulxin ħalli naraw kif nistgħu nagħmlu skambju ta' informazzjoni bejniet aħna nixtiequ illi naħdmu flimkien ħalli nipproteġu lil kulħadd minn din l-informazzjoni żbaljata. L-inizjattivi illi tieħdu bħal l-appjantazzjoni tad demokrazija, pereżempju, verament jista' jenna biex aħna nżidu l-isforzi kollha li qegħdin nagħmlu. Grazzi ħafna bekk ikkonkludejna wkoll dan il-punt fuq l-aġenda issa nistgħu nitkellem ngħaddu għal rapport ta' Sur Ostrovicius. Rappresentazzjoni Asira. U rapport ta' Sur Pikula. Fuq il-Balkani tal-punent brabta mal summit tas sena 2020. Nixtieq ngħidilkom li anke f'din id-diskussjoni mhux ħajkun hemm opportunità tal-karta l-blu. U issa nitlob lis sur Estrovicius biex jitkellem Madam Chair, Hi, uh, representative. Representant, rappresentant tal-Komissjoni nixtieq nirringrazzja l-Shadows li għenu għal dan ir-rapport. l sħobbija tal-Vant tfisser rapport eqreb ma' liju u sitt pajjiżi oħra hemm bżonn fil-viċinat għaliex dan jista' jgħin ukoll bis-saħħa tal-EU fuq medda globali. Għandna bżonn impenn kbir, dan l-impenn irid jintwera billi ngħaddu messaġġ politiku lill imsaħbin tagħna li l-aspirazzjoni tagħna huma rikonoxxuti u li b'ħidma flimkien nistgħu naslu għar-riformi neċessarji huwa biss kwistjoni ta' żmien il mottow tagħna għad-deċenju li jmiss għandu jkun aktar għal aktar. Hemm bżonn naħdmu b'rizq ta' integrazzjoni akbar għandu jkun hemm applikazzjoni tal-valuri Ewropej u prinċipji demokratiċi. Hija ħasra li s-Sur Borrell qed jitlaq għalkemm il-Kummissarju Borrell li qiegħed hawnhekk. Għandi messaġġ personali għalik ukoll fil-qasam politiku l-imsieħba tagħna jaħtiġu appoġġ u gwida fit-tisħiħ tad-demokraziji niżguraw l-istat ta' dritt l-ġida kontra korruzzjoni. Fl-ambitu ekonomiku għandna nifsħu aċċess gradwali għas-suq Ewropew billi noħolqu żona e, komuni ekonomika. Nfakru li s-sigurtà Ewropea importanti ma nistgħux nikkonsidrawha minn dimensjoni tal-vant jew punent, hemm waħda biss dimensjoni waħda Ewropea u hemm bżonn li naġġixxu bħala tali. President, l-inizjattiva ta' sħobija tal-vant hija kkunsidrata bħala suċċess u se tibqa' bħala tali sakemm naħdmu flimkien ma' qogħdin minn viżjoni komuni u azzjoni komuni, dijalogu u sħobija. Kummissarju, barħelli kif taf inti l-aħbar tal-lum mill-President tal-Belorussja il-mexxej tal-Partit Kristjan Demokratiku għatal vini fi protesta għal vjolenza u inġustizzja. Nitlob messaġġ ċar min naħa tagħkom u reazzjoni għal dan l-att inuman. Issa, rapporter Pikula. Grazzi, President, kollegi. Kun kontent li nitkellem hawnhekk illum dwar il-ġejjin ta' u l-importanza ta' dan għall-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja x-Shadows għall kooperazzjoni tagħhom u dedikazzjoni fil-ħidma komuni tagħna. Il-messaġġ ewlieni hawnhekk huwa li jkun hemm appoġġ qawwi mill-Parlament Ewropew fit-tkomplija tal-proċess ta' tkabbir bħala waħda mill-aħjar politiċi li għandna aħna it-kabbir l-aħjar strument eh, barrani tagħna biex eh, nżidu outreach min-naħa tal-EU nsaħħu d-demokrazija u rispett tal drittijiet tal-bniedem. Ir-rapport eh, ifakkar xi spiss ninsew il-merti tal sħubija għal dawn il-pajjiżi huwa sejjes fl-interess tal-EU u fl-interess ukoll tal-pajjiżi li qegħdin jippruvaw isibu sħobija. Għall ewwel darba wara dħul ta' Kroazja fl-2013 il-politika ta' tkabbir reġgħet f'parti mill-aġenda tagħna nilqgħu l-metodoloġija l-ġdida l-breakthrough tal-Kunsill għandek bidu tan negozjati ma' Maċedonja ta' fuq u l-pajjiżi l-oħra. Issa bżonn implementazzjoni ta' dawk id-deċiżjoni ta' proposti b'mod konkret biex nibdew bin-negozjati għasħobija nixtiequ naraw kapitli jingħalqu aktar malajr għal pajjiżi li qegħdin jinnegozjaw diġà u naraw il-progress tagħhom ukoll. Ovvjament politika ambizzjuża taħtieġ baġit xieraq għal daqstant il-Kunsill għandu jagħti biżżejjed mezzi baġitarji fl-appoġġ għall politika baġitarja. Fuq ir-rwol tal-kooperazzjoni il-Parlament huwa impenjat li jintensifika l-appoġġ għal pajjiżi tal-Balkani tal-Punent fil-proċess ta' sħobija u tkabbir huwa kundizzjoni neċessarja l-kredibilità tal u l-influenza fir-reġjun u l-Eleni jista' jkollna suċċess biss globalment jekk inkunu kredibbli fil-żona ġeografika tagħna l-ewwel qabel kollox. Grazzi ħafna. Issa għannom tal-Kummissjoni Varhelli għandek il-kelma. President, onorevoli membri, għall-Kummissjoni tagħna pens sħiħ mal-ġirien tagħna hija priorità kbira. Um, dan mhux biss kliem, eh, dan il-kliem sarrafnieh fil-fatti wkoll. Nibda bil-Balkani tal-Punent, ir-reġjun fil-qalba tal-Ewropa u mdawwar mill-istat membri. Fl-ewwel sitt xhur tal-mandat tagħna aħna kellna l-ewwel fi frar proponejna il-metodoloġija riveduta tkabbir l-għan kien li n negozjati jasħubija ikunu aktar kredibbli, aktar eh, eh, faċli li tbassarom u aktar dinamiċi wkoll. It-tieni u minkejja l-pandemija f'Marzu il-Kunsill adotta deċiżjoni biex niftħu negozjati mal-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija. U għana kuntent li t tnejn li huma dawn iż-żewġ deċiżjonijiet ġew konfermati mill-Kunsill Ewropew. Biex nappoġġaw ir-reġjuni mill mill-pandemija f'April il-Kummissjoni ppreżentat pakkett finanzjarju ta' 3.3 biljun euro immobilizzat flimkien mal-Bank ta' Investiment Ewropew. Apparti dan, eh, involvejna lil dawn il-pajjiżi f'ċerti inizjattivi s-soltu riservati għall-Istati membri biss. F'Mejju kellna wkoll is-Summit ta' Zagreb fejn il-mexxejja tal-EU mhux bistennew is-solidarjetà tagħhom mar-reġjun, però anki eh, ġeddu l-perspettiva Ewropea u bagħtu messaġġ ta' ta' involviment imsaħħaħ min-naħa tagħna. Kummissjoni issa ġiet mitluba biex toħroġ bi pjan biex eh, ikunu aċċelerati r-riformi meħtieġa min-naħa tal-reġjuni. Din il-ġimgħa l-Kummissjoni se tipproponi qafas riveduta maċedonja ta' fuq u l-Albanija kif ukoll aġġornament tal-progress li sar nistennew bil-ħerqa l-adozzjoni u l-ewwel konferenzi intergovernattivi dalwaqt. E, tkabbir skont il-mertu, e, progress minna ta dawn il-pajjiżi hemm bżonn ikomplu jaħdmu fuq ir-riformi tagħhom hemm bżonn aktar xogħol fuq l-istat ta' dritt, il-ġlida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata kif ukoll il-libertà fundamentali u drittijiet tal-bniedem. Riżultati aktar veloċi fuq ir-riforma ifissru li nkunu aktar veloċi fin-negozjati sħobija kif ġie enfasizzat fil-metodoloġija msaħħa l-Kummissjoni se tqis il-progress l-inkiseb issa fil-pakket li se jkun ippreżentat fil-ħarifa u dak iż-żmien se noħorġu wkoll bi pjan ekonomiku u investiment tar-reġjun biex nappoġġjaw l-irkupru ekonomiku u biex ir-reġjun jerġa' ikun aktar qrib tal-EU. Il-pjan se jirrifletta diversi oqsma msemmija fir-rapport bħal konnettività, speċjalment fit trasport u l-enerġija, tranzizzjoni ekoloġika u trasformazzjoni diġitali. Dan il-pjan għandu jewassal għal tkabbir u impjiegi. Apparti dan bħala parti mill l-isforz tagħna ta' rkupru wara l-pandemija. Issa nifoka fuq il-sħubija tal-vant. Nirringrazzja l-Parlament tal-appoġġ tagħkom għall viżjoni fuq il-ġejjini ta' dan ir-reġjun li ppreżentajna fil-komunikazzjoni konġunta ta' Marzu l-impenn tagħna viżavi dawn il-pajjiżi u l-ġejjieni tagħhom ġie enfasizzat il-ġimgħa l-oħra fil-konferenza ministerjali flimkien mal-pajjiża msaħbin. Din se tkun ikkonfermata x'aktarx ukoll uh, illum stess wara nofsinhar. Lan tagħna huwa li flimkien mal-pajjiżi msaħbin nibnu xi ħaġa ambizzjuża u flessibbli li tikkostitwixxi u tkompli twassal għal riżultati konkreti lin-nies f'dan il-kuntest jiena kuntent li ju qiegħda tressaq mal-2.5 miljun bħala jnuniet. Dan jinkludi wkoll assistenza makrofinanzjarja fuq self biex ngħinu l-pajjiżi ikopru l-ħtiġijiet immedjati tagħhom u jsaħħu l-istabilità makroekonomika tagħhom dan il-pakkett jgħinu wkoll biex insalvaw l-impjiegi fir-reġjun billi nagħtu likwidità l-ekonomija kollha kemm hi u b'appoġġ lill-SMEs. Din il-kriżi kompli tenfasizza kemm hija importanti r-reżiljenza bħala Il-qafas bażiku għas-sħubija tagħna u se tkun fil-qalba ta' din is-sħubija. Il-komunikazzjoni ta' Marzu tippreżenta viżjoni ambizzjuża għal kooperazzjoni ġejjina tagħna permezz ta' ħames miri politiċi wiesa l-ewwel nett li naħdmu lejn ekonomija reżiljenti. It-tieni nett biex nappoġġjaw l-iżvilupp ta' istituzzjonijiet accountable l-istat ta' dritt u sigurtà. It-tielet nett biex nappoġġjaw it-trasformazzjoni ekoloġika u biex naħdmu fuq reżiljenza klimatika. Ir-raba' nett appoġġ għat trasformazzjoni diġitali u l-ħames nett naħdmu flimkien lejn l-iżvilupp ta' soċjetà reżiljenti u b'saħħitha bħala pass li jmiss se naħdmu biex insarfu dan kollu fir-realtà flimkien mal istati membri pajjiżi msieħba u oħrajn se nsawru dan kollu eh, biex imbagħad eh, konna appoġġ fis-summit li jmiss fl-2021 norbtu fuq l-appoġġ kooperazzjoni tagħkom biex niżguraw sħubbija aktar b'saħħitha fis-snin li ġejjin u finalment l-rapporter eh, din il-kwestjoni se nikkonsidra ma kontx smajt bija din, ma kontx naf bija, ovvjament se noħorġu stqarrija xir mbagħad pubblika aktar tard. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Kummissarju, u bekk wasanna fl-aħħar ta' dan il-dibattitu konġun, il-votazzjoni jisaħu dan ir rapport se ssir għada il-voti fuq l-emendi jkunu llum u l-votazzjoni finali għadha. Wara tmiem l-ewwel round tal-votazzjoni, eh, żewġ minuti oħra, is-sessjoni tingħalaq u fis sagħtejn u nofs bl-aħbarijiet tar-riżultati.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 Għanna t-sfina, għadda. Għanna t-sfina, għadda.